Dear colleagues, kollegi, nistaw nibdew din il-laqa konġunta mal-Komitat AFET. Nishtiq nil-kom f'din il-laqa konġunta, il-lum se namlu l-konsiderazzjoni tal- 369 emendi Ah. Eli ġew prezentati għal rapport konġunt fuq il-politika integrata fuq l-Artiku. Il-komunikazzjoni tifoka fuq l-ambjent, il-tibdil klimatiku, il svilup sostenibli u il-kooperazzjoni internazjonali pacifika. Dan il-prioritajiet jinkoinċidu ma' ħafna prioritajiet fuq l-artiku ta' din parlament jien il-qadin il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ komitati u anki e, il-fatt li dan il-abbozz ta' rapport u l-emendi e, kif huma bozzati jifokaw fuq dawn il-kwistjonijiet ta' importanza kbira. U issa nagħti il-mikrofonu lil Sur Brock li huwa l-President tal-Kumitat e, Afet. Grazzi. Jiena naqbel ma l-introduzzjoni tijak. Jiena nħoss illi din il-kwistjoni e importanti ħafna għall-ambjent. U però anki eh, importanti eh, mill-punto di vista strategiku fuq dak li għandu xie għasam maroto ġodda ta' navigazzjoni u ta' politika baranija. Kwestjonijiet e, li rigwardaw il-materje primi. U għal daqstanti ħaġa tajba ninżommu din il-seduta konġunta biex nkunu nistaw nġibu fl-imkien iż-żewġ prospettivi l-ambientali u dik strateġika għal e, biex nkunu nistaw niproteġġu l-interessi tagħna. Il-reġun f'dan ir-reġun eh, bżonn eh, li sir limitazzjoni kbira ta' tensjonijiet. Anki għalina u għal-prospettiva tal-Europa hija importanti. Grazzi. Issa nistgħu nibdew biżewġ rapporters u nibdew bis-sur Grazzi. U Nsellem il-kollegi, sfortunatament il-korrapporter Signora Pere eh, eh pieti kajnen miexaw, pero nishti ringrazja li l kollegi għal kooperazzjoni li kena meta bozzajna rapport. U ringrazja u koll anke Shadows kolla għall-input taħħom u għall-approċ kostruttiv fid diskussjoni tal-kompromessi. F'kollox kena 369 emendi u għabazi tagħhom irħaqna 21 kompromess. Peress li dan huwa rapport konġunt bejn AFET u Envi, te rigwarda l-effetti ta' tibdil klimatiku u l-kompetizzjoni dejjem tikber fuq l-aċċess għall artiku kif ukoll kwistjoni ta' sikurtà fir-reġun. Aħna b'dan rapport nixtiequ nagħtu risposta għal-Kommissjoni fuq l-Artiku. Imma anki għanna responsabilità anki nitkellmu fuq argumenti li mhumiex kopperti mill-komunikazzjoni konġunta tal-Kommissjoni, ċoħe fuq il-politika barranija ta' sikurtà. L-Artiku ila uh, zona ta' kooperazzjoni kostruttiva u kienet eh, kienet zona ta' kooperazzjoni tensjoni baxxa. U ħana nixtiequ li tibqa' hekk Bżon bżonn nevitaw il-militarizzazzjoni tal-Artiku ir-rispett e liġi internazzjonali fil-Artiku huwa essenzjali. il eh, russja infatti saret iktar attiva er, fl-Artiku l-kooperazzjoni ma' Russja fil-Artiku irridu għandha titkomplu, titkompla biex inżommuha eh, tensjoni baxxa. U l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea Eh, huma fil-żona u għandhom kollha l-istrateġija eh, strateġika. Anki l-Unjoni Ewropea għandu jkollha politika interna u barranija fl-Artiku eh, u għandu jkollna pjan anki fuq l-impenn fl-artiku billi tinkludi l-aspetti kollha il-dimensjoni ta' sikurta' anki però eh, sviluppi ekonomiċi u ta' enerġija. għed mill-elementi importanti dan il-rapport u wkoll li nesprimu sija eh, appoċ pratiku manki morali u politiku għal popolazzjoni indiżeni fiż-żona. Għal darbohra nirringrazzjakom għal kooperazzjoni tajba li kelli ma'kom u nittama li l-Parlament Ewropew ikun jista' jaċċetta dan il rapport u nittama f'xarajn, f'izmin xarajn. Grazzi. Grazzi, issa favija miflok signora Pitikajnen. Grazzi, President. Et naqra dan fisem il-kollegi. kollegi, jina eh, talbitni signora Pitikajnen Issa fissima qed naqra dawn il-kommenti. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li kontribwew għal eh, dan ir-rapport fuq il-politika integrata tal-Unjoni Ewropea fuq l-Artiku. Kellna kooperazzjoni tajba ma' Shadows miż-żewġ komitati. E, u jina ringrazzjom. E, l-sfidi ambientali fl-Artiku għandna inżommuhom fil-fokus tal-politika artika. Hemm bidliet ambientali li għaddejjin u dejjem iktar maġlin fl-artiku. Jiena kont kontenta nota li kien hemm ħafna emendi tal-kollegi li proponu e, tisħiħ tal-protezzjoni ambientali biex niproteġġu l-ambjent fragili u l-ftejmit internazjonali huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea għandha tkompli l-rol attiv internazzjonalment. Per eżempju fl-IMO fuq il-proibizzjoni ta' ċerta navigazzjoni fil-artiku. Għanna nżommu politika interna koerenti u għadha ter rispetta il- Eh, valutazzjoni ta' l-impatt ambientali. U għanan fi rispett tal ambient u ta' drittijiet tal-popolazzjoni indiġeni. L-ekosistemi jistaw jieġu mejuna bil lajnuna tal-popolazzjonijiet u għaddastant l-interessi tagħhom li nisimgħuhom u rridu nħduhom f'konsiderazzjoni fid-deċiżjonijiet kollha. Kien hemm ħafna kollegi li talbu li jkun hemm iktar salvagwardja għal dawn id-drittijiet ta' dawn in-nies u dawn il-proposti inkludejnijom fil-emendi ta' kompromess. U dan huwa kollox, grazzi. <clears throat> grazzi, essa Galer. Grazzi. Anki minna ħatijaj nirringrazzja l co-rapporteur u anki li shadows tal <clears throat> xogħol kostruttiv tagħhom fuq il-kompromessi f'dan il abbozz ta' rapport. Minnaħa tal-politika barranija nixtieq ngħid illi rridu nżommu f'moħħna illi ma nampoġux wis eh, affarijiet fil-rapport u ma rridux natu wis eh, aspetti ambientali. Il-titolu huwa politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku. Dan rridu niddiskutuh fil-Komitat AFET iktar tard, però jiena niddubita jekk aħna qed niddiskutu fuq approċċ integrat għal kwalunkwe pajjiż bħala Unjoni Ewropea aħna m'għandniex nersqu lejn eh, eh, lejn portafolli ta' ċerti komunitaj, ta' komitati. Eh, nistaw il li anki dak tal-sajt jew tal-, -tal Eh, jew tal-trasport eh, eh, setaw, setaw kienu inklużi f'din f'dan ir-rapport. Imma illi aħna f'approċċ integrat ners u is lejn kumitat wasal għal situazzjoni illi ifisser li qed ners u is f'din id-direzzjoni. Jiena f'dan il-każ kont nippreferi allura li konna rapporti separati fuq l-artiku. <clears throat> kena rapport fafet eh, per eżempju li kienu jirigwardaw l-aspetti kolla eh, b'mod eh, ugwali għax kull politika għanda eh, l-importanza taħħa, però eh, issa eh, eh, li huwa problema li ners u lejn kumitat lejn il-mandat ta' kumitat fil-relazzjoni eh, għall-istati artiċi ma rridux laqas nimponu eh, l-istennijiet bħalli kieku dan il reġun u għateritorju tagħna. Ek e, e inħarsu lejn l-oċeanu għarti kumem lebda territorju li e, huwa parti mill-Unjoni Ewropea. Għanna stati illi għandhom illi huma fil zona għanna tlet mm, membri sħaħ tal-Konsill Artiku nirdu nkoraġuhom fuq l-aspetti kollha li semmejna hawnhekk fir-rapport u irridu nofrulhom anki l-kooperazzjoni, l-esperjenza u bħala osservaturi ad hoc eh, Però rridu irridu nikkontrollaw ruħna fir-rwol tagħna għax aħna maħniex stati eh, eh, proprietari tal-oċeanu tal artiku. Anki jekk għandna interess fi relazzjonijiet internazzjonali, kooperazzjoni paċifika u anki fuq l-isfruttament ambientali u sostenibli u ġestjoni u protezzjoni ta' risorsi. U kifat? <clears throat> Aħna nittamaw l nkunu din il reġun dan il reġun bħala reġun paċifiku u l-konflitti li għanna ma' pajizi bħal Russja u zoni oħrajn ma mandom jiġu fil-wiċ u għanna inkomplu dan l-approċ kooperativ li għakenna sissa u fejnu possibli anki fl-osma oħra, per eżempju, l-eżempju li tat in-Norveġa fil-limitazzjoni tal-frontieri ma' russja fil-Bahar tal-Barents u anki kooperazzjoni eh, ma' russja fuq l-standards ambientali Eh, fil-ġestjoni tal-istokki tal-ħut fil imkien hija eh, eżemplari u għana nil għawa u dana juri u koll li aħna nistaw eh, nikooperaw ma pajis invadenti bħal Russja u jista' jkollna anki politika f'ħafna osma ta' kooperazzjoni. <clears throat> Il-komunikazzjoni tal- tal-kommissjoni u tal-rappresentantoli ma, ma semmiċ eh, l-approċ inter, eh, inter ehm, eh, internazjonali integrat il-Konsil u l-Kommissjoni il-proposta li kunem grupp ta' ħidma fuq il-kooperazzjoni fl-artiku u anki il-delegazzjoni U u rwol anki iktar importanti fil-Unjoni Ewropea u fil konsil tal-Artiku jista' jiżviluppa l-impenn għal reġun l-oġezzjoni ta' Russja li tosserva eh, dan l-istat tal-Unjoni Ewropea u għandu motivazzjoni ġeopolitika mandu xejn xi qasam mal-kooperazzjoni ta' fl-Artiku. Għalissa għal Stat bħala osservaturi ad hoc aħna nistgħu anki namlu l-istess ħaġa u eh, noffru l-esperjenza tagħna. Wara l-2011 il-Parlament Ewropew koerentement eh, saħaq fuq eh, eh, tendenzi fil-talba impenn iktar qawwi biex nevitaw il-konflitti u il-bini ta' sikurta' u din hija ħaġa li importanti ħafna. Fuq it-tieni kompromess, fit-tieni paragrafu ta', ta rapport jiena nixtieq illi illi illi, ma, neliminaw il-klim li hemm bil-parentesi u anki għanna nisħu fuq eh, l-istruttament sostenibli ta' risorsi. U barra minnek ma nara l-ebda uh, neċessita li namlu limitazzjoni tal-attività umana f'dak il- eh, fl-artiku għal skopijiet eh, xjentifiku. Fil-kompromess li ta' paragrafu 6 eh, ma nara li hemm lebda insuffiċenza tal-evalwazzjoni ta' impatt tal-obbligi illi huma diġà eżistenti fil-Kunsill Artiku. Il- kompromess numru 6 fuq il-paragrafu 13 u 14 u ma' element essenzjali tal-test aħari. Grazie. Thank you very much and now me. Grazie. Signora Lisa Jakonsari. Grazie, President. Nishtiq nirringrazzja r-rapporters, eh, Signora Peti Kajnan, eh, għal-kooperazzjoni tajba. U is-sur Pet. Importanti għalija kien li natu, illi eh, narfu dan ix-xogħol il-xogħol tal-Konsil tal konsil tal artiku Għanna nżommu f'moħna illi dan għandu jiġi rifless fit-ton ukoll tar-rapport. Rapport illi qed infasluh. Dana ifisser bi wieħed wieħed dak li jintaqal mill-kellim ta' qabli l-Unjoni Ewropea ġili tinata t-tort li tkun arroganti u li jisal Big Brother fil-kwad ta' pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea u fil-politika dwar l-artiku jridu nżommu f'moħħna illi fil-Kanada illi dan jittrattaw koll l-Stati Uniti, l-Norveġa, pajzi oħra. U għalek, ma nix niddettaw xie affarijiet minn min fuq. Irridu naħdmu bi spiritu ta' ta' koordinazzjoni, uh, spiritu nordiku. Dak jot, ħaġa important, importanti oħra, hija li Zidna f'dan il-rapport dimensjoni u isħubija nordika. Dawn il-kwistjoniet mhumiex parti minna, il-dimensjoni nordika miex eh, proġett magħruf sew fl-Ewropa, iżda huwa proġett prattiku, pragmatiku, fejn qed infittxu riżultati Eh, jitratta kooperazzjoni mod transkonfinali bejn l-Unjoni Ewropea, Norveġa, ir-Russja, l-Iżlanda u l-Kanada u l-Istati Uniti. Il-Kanada u l-Istati Uniti huma konservaturi eh, f'dan il-proġett u għalhekk huwa importanti li narfuh ta' eh, kena ħafna dibattiti fuq ir-Russja fl-ispirtu li illi dinja ħaġa tajba fi żminijiet ta' tensjonijiet eh, internazzjonali biex inrawmu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja foqsma fejn il-kooperazzjoni qed taħdem u taħdem sew. F'dan rigward il-referenza l-istrateġija l-artiku huma Eh, pertinenti u jirreferu għal kooperazzjoni tajba. Um, Wieħed mill-punti pożittivi tal-rapport eh, semma li jiġifieri li dan rapport jenfasizza iżjed l-inklużjoni tal-popolazzjonijiet indiġeni u Hawnhekk għandna jkollna l-lan ambizjus illi dawna se jkunu l-ewwel ġenerazzjoni tal- ta' indiġeni li tieħdu konsiderazzjoni fl-ippjanar tal-politiki tagħna. Importanti ħafna illi flimkien ma' fondi Ewropej il-programmi tal-Unjoni Ewropea, importanti illi l-Kummissjoni tħares lejn il-politika u l-politiki u l-programmi dwar l-artiku. Bi-perspettiva iżjed wiesa fuq il-livell internazzjonali biex ikonna proġetti lan infrastruttura illi verament iwaslu għal progress u il-ħarsin ambientali huwa kruċali għandna nżommu f'moħħna illi mhuwiex it-tort tan-nies tal artiċi illi dan l-ambjent tagħhom sar iżjed vulnerabbli u jkun ħażin jekk nikkastigawhom għandna nieħdu in konsiderazzjoni illi l-istat tal-ambjent u l-mitigazzjoni tat-tibdil klimatiku in partikolari flimkien ma' progress ekonomiku huma l-odot illi waslu għall affarijiet tajbin, għal riżultati tajbin. U għalhekk huwa importanti illi illi nsaħħu x-xogħol illi l-Kunsil Artiku qed jagħmel u anki nagħtuhom is-setat fejn huma eh, jevalwaw l-impatt ambjentali tal-programmi tagħhom. Jiena naqbel ma' Valerie li m'għandniex nisforzaw, ma nisforzaw lil ħadd biex jagħmlu l-evalwazzjoni tal-impatt eh, ambjentali eh, fil-Kunsill tal-Artiku. Għanna naħdmu flimkien ma dan il-Kunsill f'dan f'dan il-kuntest jiena kuntenta ħafna li l-kollegi tiegħi aċċettaw l-idea ta' possibilità soċjali eh, eh, tal-kumpaniji anki fil-ftan il- f'dan il- f'dan il- f'din iż-żona jiġifieri tal-kumpaniji li qed eh, jinnegozjaw jew jaħdmu f'dawn f'dan ir-reġjun. Bl-istess mod, l-infrastruttura li se konna bżonna fil-ġejjeni u li fil-fat dan il-rapport jirreferi għalija. U għawnek qed nirreferi għall infrastruttura tradizjonali kif ukoll eh, il-konnessjonijiet il li huma wireless il u konnessjonijiet digitali dawn huma affarijiet li rridu nappoġġawhom f'dan il-dan il-reġun. Għanna nagħmlu progress hemmhekk ir responsabilità soċjali għal kumpaniji li qed eh, għandhom negozju f'dan ir-reġun, kellna rekomendazzjoni s-sena li għaddiet fuq dan il-punt u naħseb li tajjeb li ninaqdu um, mal konsil fuq u nappoġġaw ix-xogħol li l-membri parlamentari fl-istati membri qed jagħmlu fuq dan u anki il-membri parlamentari fl-Artiku qed jagħmlu wkoll. Ringrazzjakom xi żewġ u tliet kompromessi li għadna ma rajnihom xi żgur li se naqrawhom ukoll. Grazzi ħafna. Isur Domen issa. Grazzi ħafna jiena se nitkellem bid-Danis lingwa maġri tiegħi. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja żewġ relaturi li ħadmu fuq dan ir-rapport. Kif tafu? fil-bicċa kbira huma l-gvernijiet lokali u l-gvern artiku li huma kompetenti fil-politika dwar l-artiku. Iżda f'xi oqsma l unja Europea tista' tikkontribwixxi eh, per eżempju fil-politika tal-klima. Ehm, l unja Europea hija l-ikbar kontributur, kontributriċi l-kooperazzjoni tal-aktu eh, permess tal-programm għafas 76 għanna 300 miljon euro li għet jinżammu għal-2020, ġifri dawna huma mizjudin. u bekk l-Unjoni Ewropea għandha rwol xitwetta u f'dan il-kontest xtaq nifoka fuq il-relazzjoni li għandna mar-Russja huwa minnu li r-Russja et iżid il-presenza militari f'dan il-reġun u et tarma iżda fl-istess waqt għanna nżommu relazzjonijiet tajbin ma' Russja jekk dawn il-pajjiżi tal artiku l-Unjoni Ewropea jridu jaħdmu fuq l-ikbar sfidi u ikonna konvenzjoni internazzjonali għal-Arktiku. Se jkonna inkomplu eh, niddiskutu ma' Russi u jridu nkomplu bil-kooperazzjoni ma' Russja fl-Artiku permezz tal-dimensjoni nordika u anke permezz tal-Kumitati għal Kooperazzjoni eh, eh, u jiena tkellem diversi drabi mal-Russja, Russja hija konxja tal-importanza tal-kooperazzjoni dwar l-artiku, jekk l-Unjoni Ewropea trid ikollha status permanenti fil-Kunsill dwar l-artiku, e- ikun den li nżommu eh, relazzjonijiet tajbin mar-Russja. Jiena naf minn minn armata daniza li hija responsabbli għal salvataġġi fuq l-ibħra huma kuntenti ħafna mal kooperazzjoni Russa hija essenzjali fil-kuntest tal-kull sforz fl-Arktiku għax għandna kooperazzjoni mill-viċin mal-Groenlandja u għandna membri parlamentari mill-Groenlandja fil-Parlament Daniż. Nishtiq nkun naf jekk il-Kummissjoni tixtieq tgħidilna iżjed dwar deliberazzjonijiet tagħna dwar ir-rwol tar-Russja fil-kuntest Russu. Iżda. Għanna naħsbu kol dwar kif nistaw jista' jkollna possibiltajiet għal persuni indiġeni, għal popolazzjonijiet indiġeni permezz ta' ta' postijiet għal fej jisa jimbijaw il-prodotti lokali u mhux nittrattaw il-post bħala jisu park eh, Internazzjonali fej ma jista' jseħ xej, Grazzi ħafna jiena qed post Kristel Xaldemoza u fissima nixtieq l-ewwel net nibda billi nirringrazzja l-korrelaturi u anki l-Shadows kollha għal kooperazzjoni fuq dan il-fajl aħna kuntenti bħala Soċjalisti u Demokrati illi għandna ftehim dwar diversi kompromessi u jiena żgura illi biftit xogħol eh, nista' nsibu kompromessi fuq il-bqija ta' kwistjonijiet li għadhom miftuħin. Mill-perspettiva mil tal-envi tal-SND aħna ħdimna biex nsibu bilanċ fuq il-promozzjoni tal-livelloli tal-protezzjoni ambientali minn naħa l-oħra anki għal rispett tal-popli u għal gvernijiet fl-Artiku waqt li l-Unjoni Ewropea għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp għal żvilupp aħdar u sostenibli fl-artiku, aħna nħossu li huwa kruċali li dan għandu jseħ flimkien mal-popli tal-artiku dawn il-pajizi temmek, dan huwa speċjalment importanti għax nixtieq u niżguraw li l-iżvilupp jieħu konsiderazzjoni il-popli indiġeni fl-Artiku u l-opportunità tagħhom għall iżvilupp ekonomiku. Aħna nħossu li huwa importanti ħafna li nżommu f'moħħna dejjem li l-Artiku mhux l antartiku huwa reġun popolat l-ikbar parti mill-qasam mill-reġun jaqa' taħt il-liġi u ġurisdizzjoni nazzjonali u l-mezzi tal-gvernijiet u l-popli temmek dan ifisser li huma jridu jiddeċiedu dwar kwalunkwe inizjattiva jew leġilazzjoni dwar raġun. Eżempju ta' dan huwa l-iżvilupp tal-, tal Eh, evalwazzjonijiet tal-impatt eh, ambientali l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa l-Kunsill Artiku f'kwalunkwe mod biex nappoġġawhom iżda mhux possibbli li dawn jsiru mandatorji f'dan ir-reġjun. Fil-biċċa tal-kompromessi irnexxinna niksbu bilanċ u bekk nixtiequ nirringrazzjaw il-kollegi kollha għal dan u qed nistennew ħerqanina li żied kollaborazzjoni partikolarment fuq il-kwistjonijiet li għadhom miftaħin. Ningrazzjak. Grazzi, issa signora Jatemmaki. Grazzi. Mela, l ewwel net għal tal-situazzjoni ġeografika u l-kooperazzjoni internazzjonali jiena naħseb illi nistaw nkunu kontinti ħafna illi fil-reġjun fil reġjun tal aktiku ma tantx hemm tensjonijiet illum il-ġurnata huwa l-uniku eh, l-unika viċinanza fejn il kooperazzjoni tkomplet kulħadd jgħid li meta ikollom laqat tal-Kunsill tal aktiku jew jew anki mal-istati membri il- kooperazzjoni hija eċċellenti u jiena inħoss li l-antana għandu kun li anki fil-ġejjeni e, l-Unjoni Ewropea u l-imsejba tagħna temmek ikollhom kooperazzjoni tajba. Bħalissa tant hemm e, tensjoni kull imkien madwar id-dinja li din hija aħbar eċċellenti u għandna nagħmlu ħilitna biex nżommu s-sitwazzjoni kif inhi. Mela xi kliem issa dwar kwistjonijiet ambjentali u l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali fl-Artiku. Jiena inħoss li dan il-punt huwa um, punt awleni fil-rapport u il-grupp tiegħi jinapoġġaw il-paragrafu 6 jiena konvinta illi nistgħu insibu kidba ta' kompromess illi jista' tista' tiġi appoġġata mill-maġġoranza tal-Kumitat għax kifet din hija waħda mill-kwissjoni tewlenin. Però xtaqt nesprimi riservi tiegħi fil-gwad ta' paragrafu 7. Jgħid li l-applikazzjoni tal-evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali um, ikun tieġa rekwiżit f'dan il-reġun tal-Artiku anke fil-kwart tal-Unjoni Ewropea, eh, eh, dan huwa skont il-prinċipju tas-su eh, intern nixtaqt insaqsi u jina laqas saħseb li dan huwa tajjeb għal dan ir-reġun għax hekk naċċettaw dan il-kumpaniji l-kbar barra mill-Artiku jistgħu jiġu u jbieħu l-prodotti tagħhom u n-nis li għajxu emmek li għandu kumpani żgħar li mandom ebda rizors biex biex jagħmlu dawn l-evalwazzjoni tal-impatt jew iħallsu għall-istess evalwazzjoni, dawna dawn id-nies jiġu marbin u dawna m'għandux ikun. Fl-istess waqt nir nirringrazzja relaturi kollha u dawk li ħadmu magħna naħseb illi se jkollna riżultati tajbin fl-aħħar fl-aħħar ta' dak kollu. Grazzi ħafna. Is-Sur Karki. Mela fisem il-kollega li kien ir-relatur Ombra eh, eh, shadow li ma setax ikun prezenti u anki fismi xtaqt Eh, natikom xie kommenti fil-gwad tal-proposta eh, taħt diskussjoni. L-għu net xtaqt najt prosit li korrelaturi għal-dokument imħejji. Eh, dokument komplikati sa fl-istess waqt mux tekniku wis. Rapport ehm, komplikati fej kena kwistjonijiet ambientali u anki politiċi. Żewġ aspetti fil-kuntest tal-artiku huma importanti ħafna. It-test jirrifletti tajjeb dan il-bilanċ. Il-ewwel aspett minn naħa tal-gwe u e anki tal-pajizi tal pajizi tal istati membri individuali jirrappreżentaw kontribuzzjoni eh, kbira, speċjalment fil-gwar tal-ċentri tal-riċerka. Huwa fundamentali li nimxu l-qoddim dan is-settur. Irridu jkunu koordinati, aħjar dawn l-isforzi u bekk hemm bżonn li jkollna eh, finanzjamenti min-naħa tiegħi min-naħa tal-Ewropa It-tieni parti tal-rapport tal turi l-importanza li kull ma jmorret tikber għal ġeopolitika fir-reġjun u eh, kwalunkwe eh, kwalunkwe event fl-artiku kollu impatt fuq l-reġunijiet kollha eh, oħrajn tad-dinja. Ma menx biżejjed attenzjoni li natat l-rwol li jista' jkun distabilizzazzjoni tar-Russja minħabba l-infrastruttura militari u il-prezenza il, il, il, il morret tikbar tal-armata tal armata fir fil fl-erba nitkellmu dwar il-ftejm ta' Varsavja fil-kwad ta' dialogi bejn l-osservaturi u l-President tal-Kunsill Artiku. Il-grupp ICR. E titlob biex biex jieġa jkonna dan din referenza fil-kompromess erba' Grazzi ħafna issa naddu għal Sur Losing. Signora Losing, grazzi ħafna. Dawannet, nishtiq ndur lejri relaturi. U li ringrazzjom għal kooperazzjoni tant pozittiva li aħna kenna fil-gwatta grupp tiegħi u jiena għalija stess Aħna l ajna rapport um, fil-bicċa kbira. Dan minħabba l-kooperazzjoni mal-Komitat tal-Envi illi eh, kellu influenza tajba ħafna fuq dan rapport paċifiku, inklusiv, Eh, fil-kooperazzjoni fej kena l-gruppi indiġeni eh, inklużi u anki l-izvilup sostenibli u il riċerka eccetera, eccetera, l-punti l-nin kif semmaw mill-kollegi mil tiegħi fil-fatt. il-protezzjoni tal-artiku uh, Eh, fil-ekosistema tant fraġli u importanti ħafna meta taħseb dwar l-isfond tar il-tibdil klimatiku u l-kura tal-klima. il ħarsin tal-klima. Dan huwa punt ewleni indikat fil-emendi l-abbozz jisħaq il li tejjim għal dan reġun artiku huwa meħtieġ biex dan sommu kemm jista' jkun bħala wirt komuni li għandu jintuża għal għaniet xjentifiċi. L-Antartiku u ftejm dwar l-Antartiku jagħti modell għal dan biex nevitaw il-konflitti u l-problemi maħluqin permezz tal-frontieri. U l-prevenzjoni tal-militarizzazzjoni hija punt importanti ħafna. Aħna wkoll nixtiequ unżom l-Artiku bħala żona fejn ikun hemm ftit kemm jista' jkun tensjoni. Iżda kien hemm ftit emendi mresqin minn diversi um, gruppi li jiffokaw fuq il-militarizzazzjoni tal-Artiku minnaħa waħda biss. U bekk naħseb li huwa importanti li nifokaw fuq il-militarizzazzjoni fil-reġun in ġenerali mill-Istati Uniti, il-Kanada, Danimarka u Norveġa kif ukoll mir-Russja. U nindikaw il-pajjiżi fin-NATO wkoll u firgwa tal-sfida tal-artiku manovri massiċi minn NATO kien hemm fil-2015 l-attivitajiet tal-Rangers kanadizi Kanadiżi u anki il-għawiet li jindibatu fil-post mir-Russja għanna nżommu dan kollu f'moħna. Issa, Signora Meisna. Grazie ħafna sen komplu bil-Ġermanis, jiena u koll nishtiq nirringrazzja dak kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport. Bażikament t biss nżid xi ħaġa Mikel Gala għal li kważi l-kumitati kollha jkollhom interess li jaħdmu fuq dan ir-rapport ta' huwa um, rapport li eh, imis l-ħafna komitati. Xtaqt nsemmi xi ħaġa li ma semmiċ din hija parti mill-istrateġija fuq il-politika integrata, maritima integrata, fejn jekk ikun hemm ħafna ħafna il-mit fil-reġun l-imsiħba kolla kull min ikollu interess irrid ikun hemm madwar il-mejda u jipparteċipaw b'mod konġunt fejn jieħdu konsiderazzjoni l-interessi tal-nies ekonomiċi u tad-difiża ukoll dan huwa approċ li huwa li ilu jintuża l-10 snin ma saħħaqniex biżejjed issa fuqu issa qed nitkellmu dwar il-gvernanza dwar l-oċjani dan huwa parti minnu għandu xi qasam parti ma parti tar-rapport u jiena taħt l-impressjoni li illi żoni marittimi kull ma jmur għandhom rwol ikbar u qed jiksbu iżjed importanza u bekk tkun ta' idea tajba jekk ikonna e, xi kumitat li jaħdem fuq dawn il-żoni, forsi nistgħu nerġgħu nsemmu l-kumitat tas-sajt nasab li l-komissarju e, e, qed iħares lejn dam l-istess mod iridu ikonna dawn il-kumitati kollha involuti u mhux biss ftit kumitati għandna jkollna approċċ iżjed globali u l-artiku huwa importanti għalina għal raġunijiet ta' difiża kif ukoll ekonomiċi. Iżda hija zona naturali li jistħoq ilha li tkun mħarsa illi mandiġ tkun bizviluppata taħt għal li mandiġ tiġi zviluppata. Eh, Signora Valeria, grazzi ħafna jena nishti nibda billi nirringrazzja il-relaturi ħdimna tajjeb flimkien ma' żewġ relaturi. U kenna spiritu tajjeb bejnietna ta' kooperazzjoni bejn ix-shadows ukoll. Eh, Isur għala għalli li dan ma trattax biss l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għandha kollha rwol f'dan il-reġun iva sa ċertu punt eh, wieħed jista' argumenta dan il-mod iżda din mhix kwistjoni li titratta biss l-Artiku Eh, iżda qed titrataw din għandha xasam mad-dinja kollha l-ikbar eh, sfida sigurtà li qed niffaċċaw fi zminietna. U titrataw ukoll il tibdil klimatiku. it tibri klimatiku huwa l-ikbar sfida li għandna llum. Jekk ma ndirizzawx din il-kwistjoni u ma naħdmux fuq il-konsekwenzi ta' tibri klimatiku se jkollna nifacċa infaċċaw il-konsekwenzi fid-dinja qed nitkellmu dwar miljuni ta' persuni li se jiġu affettwati fi Bangladesh, Kiribati u gżejjer oħra, gżejjer żgħar oħra fil-Bahar Mejed per eżempju. Et nitkelmu dwar id-dinja kollha kemm hija hawnhekk. Ħaġa stramba jekk l-Unjoni Ewropea kieku ma kellix strateġija jew viżjoni dwar il-ġejjeni hawnhekk għax hawn numru ta' stati membri li jafu sew il dan ir-reġuni u bekk għandna jkollna l-istrateġija tagħna u opinjoni dwar dawn il-kwistjonijiet eh, ħaġa ċinika ħafna f'dak kollu huwa li permezz illi latu tas silġ kollu qed et jinħal u ma li jinħallu l-opportunitajiet għat tiftix għazzejt per eżempju, eccetera, se jizdidu u iżjed neħdu risorsi u iżjed naħarqu il-fuels iżjed se jkollna problemi klimatiċi u iżjed se jkollna niffaċċaw problemi fid-dinja fil-ġejjeni. L-ironija hawnhekk jekk tħares lejn ċifri li ma kinux disponibbli meta bdejna b'dan ir-rapport, jekk tħares lejn dawk iċ-ċifri tista' taraw li issa fin-nofs tax-xitwa temperatura hija 20 grad ola milli tkun is-soltu f'dan ir-reġjun tal-Artiku. U eh, dini ħaġa tal-waħx żvilupp tal-biki. irridu narfu differenza bejn l ilmet Arktiku u anki tar-reġun tal-Arktiku u għalina li niġu minn dawn il-pajjiżi tal-Arktiku jew tal-Nordiċi aħna forsi qatt ma konna daqstant ċari fl-ispjegazzjonijiet tagħna lin nies il-biċċa kbira tal-naħa ta' fuq tal-Iżvezja hija inkluża fil-reġun tal-Arktiku, jiġifieri għanna problema meta diskelmu dwar il-protezzjoni tal-Arktiku, għax ovvjament qed ninkludu partijiet mill-Svezja, illi aħna najxu ħajiet normali, mhux biss um, popolazzjoniet indiġeni, kullħat hemmhekk qed jgħix hemmhekk u qed nitkellmu dwar il- dwar il ferrovi il li jassu sa fuq net u li ngħixu normalment hemmhekk u hemm partijiet kbar tal reġun tal-Arku li huwa abitat mod normali iżda frigwat tal-ħarsin um, et importanti li nħarsu l-met għax emmek il-għatu et et jinħal u hemmhekk għandna jkollna park nazzjonali kif issemma mid-Daniżi jew maratorju fuq l-isfruttament jew l-itfittxija, żejt, eċċetera. Jiena wkoll naħseb li l-kwistjoni tant essenzjali hawnhekk fl-istrateġija hija li għandna nipprovaw norbtu l-istrateġija kollha kemmi ma' tibdil fil-klima u il-konsekwenzi tal-estrazzjoni tal, tal, tal, tal, tal-żejt konsekwenzi li jaffetwa id-dinja kollha kemm jekk tħares lejl ħafna punti differenti ħafna tkellmu dwar il-punt sitta illi jitratta l-evalwazzjoni tal-impatt uh, fuq l-ambjent. Għalija l-element wieħed mill-elementi li żiet importanti jekk mhux li żiet importanti f'dan ir-rapport huwa dan li dana għandhom ikunu mandatorji eh, vinkolanti obbligatorji fil-mażmin. Uh, aħna qed ngħidu li ninkoraġixxu nisfidaw l-istati membri li għandhom post fuq il eh, madwar il-mejda tal-Kunsill Artiku biex jaħdmu b'ċertu mod u daħt is-seba jiena nifhem dak li ntqal mill-kollegi tiegħi. Huwa minnu li l-reġun kollu kemmu tal-Artiku mhuwiex daqshekk vulnerabbli f'kull post, iżda fin-naħa tisfel tal-reġun tal-Artiku l-anijiet, forsi l-anijiet u l-ambizjoniet biex daqs, ma kienu ikunu daqsant oljien kif issib fil-ilmet artiku tal-artiku per eżempju jew iżjed il-fuq eh, m'għandux ikun hemm problemi taħt il seba eh, dan il-ħsieb u anki l-lum ġurnata f'dawn il-reġunijiet diġà qed u impatti tal-impatti ambjentali fuq il-proġetti kollha illi jaffetwaw l-ambjent u aħna marbutin namlu hekk taħt regoli li jeżistu fl-Unjoni Ewropea li diġà jeżistu u bekk eh, m'hemm xejn ġdid hemm. Eh, però jiena naħseb li l-punt sitta u importanti ħafna il-punt dwar l-evaluazzjoni tal-impatt ambientali u importanti għandhom ikunu vinkolanti obbligatorji. Jiena konna għamil iżjed minnek iżda naf li m'għandix maġġoranza warajja għalhekk. Nirringrazzja il-relaturi u bekk nittama li nistaw nkomplu naħdmu biex inneħħu il-ftit problemi li għad fadlu. Grazzi. Grazzi ħafna. Ma jider li għandi l-ebda rikjesta aħra minnant il-membri, il-Komissjoni, Servizz Estern u Sur Depje minn DG Mare probabilment jridu jgħidu xi ħaġa. Iva. Grazzi ħafna, sinjuri, membri onorevoli, grazzi ħafna tal-li għaddejtunna il-kelma. Jiena kontent ħafna li għandi l-opportunità l-lum li niddiskuti ma'kom il-komunikazzjoni konġunta li għanna prezentajna minnħa tal-Komissjoni u il-servizz ta' azzjoni esterna dwar l-artiku dan reġjun jintegra ħafna partijiet aħna nadmu fost ħafna dipartimenti, servizz u kontazzjoni esterna u għatta stimolu kol għal-membri minn kumitati differenti li jaħdmu il-kol fl-imkien u kompatibli ma dak li qed di fil-kummenti tiegħek. Aħna nilqew la bossa rapporta dan il-komitat illi jappoġġa l-komunikazzjoni konġunta u l-opinjonijiet tal-komitati l-oħra illi eh, jissottolinejaw l-aspetti ta' diskussjoni tagħna fuq l-artiku Aħna napprezzaw l-appoġġ minnaħa tar-relaturi u il-membri distinti mill-komitati varji. Il-komunikazzjoni tibni fuq eh, inizjattivi tal-passat u tibni għafas ta' politika integrata biex nindirizzaw l-sfidi fl-artiku u it-tejjeb l-użu tar-reġjun l-impatt tal-Unjoni Ewropea u tal-Artiku fuq tal-Unjoni Ewropea fuq l-Artiku viċa versi viċa versi huma importanti. U għawek inkoplu ma' komment mill-Sinjura konsari inkoplu mal-kooperazzjoni mal-forum ta' dimensjoni nordika dwar eh, tibdil fil-klima. L-artiku qed jisħon darbtejn brata darbtejn iktar maġna mill-bija tad-dinja qed iwassal għal bidliet fil-ħut il-popolazzjoni selvaġġa però għandu wkoll kumpad globali qed jibdel il-disinni tal-temp u qed il livell tal-ilma. Hemm ukoll iktar eh, rilax tal-karbonju. F'dan il-kuntest il-kooperazzjoni internazzjonali, speċjalment fuq riċerka huma importanti li sfidi fuq l-iskala li aħna qed nafaċċaw huma kbar wisq biex stat wieħed jindirizzhom waħdu, irrid ikun hemm kooperazzjoni internazzjonali huwa importanti li nifmu aħjar dawn il-proċessi u l-impatti għalhekk importanti li jkun hemm riċerka u kooperazzjoni fuq ir-riċerka fuq l-artiku u dan jidher fil-komunikazzjoni konġinta u bil-kummenti li smajna dal-ħodu minn membri ta'kom li appoġġawna u aħna grati ta' dal-appoġġ. Aħna rridu tkabbi sostenibli għan-nies ġewwa l-artiku fil-interventi ta'kom u kol etu illi l-artiku u għaddar ta' ta' 4 miljon persuna irridu natu priorità lil tkabbir aħdar u blu fir-reġjun hemm potenzjal ta' tkabbir sostenibbli l-Unjoni Ewropea tista' tajn lin nies ta' dawn ir-reġjun sabiex ikollhom tkabbir mod intelligenti. L-inizjattivi li għandna huma għal żviluppi bilanċat tal-potenzjal sħiħ u mhux biss ta' riservi nazzjonali u l-kumplament. La posta rapport jisħaq illi iżvilupp sostenibli huwa possibbli biss jekk il i potenzjali tal-proġetti u l-attivitajiet fl-artiku jittieħdu konsiderazzjoni partikolarment l-ambjent fraġli tar-reġjun. Jiena nixtieq nisħaq li numru ta' strumenti diġà jeżistu fuq livell tal-Unjoni Ewropea u dak internazzjonali u dawn l-istrumenti -interna jajnu fil-evaluazzjoni ta' impatt dan huma importanti fl-artiku. Dawn l-istrumenti jintużaw fil-potenzjal sħiħ tagħhom. Għanna l-għodot rridu nizguraw illi l-attivitajiet li jizviluppaw fil-reġjun jirrispettaw l-ambjent huma sostenibli. il-progress li diġa għamilna fl-implementazzjoni tal-komunikazzjoni konġunta u għatajjeb li nsemmuh. Naħseb li dini opportunità tajba sabiex illum niformakom dwar dan il-progress. Per eżempju, forum temporanju ta' partijiet interessati fl-artikul li ġib flimkien eh, persuni indiġeni, gvernijiet u organizzazzjoni toħra sabiex jidentifikaw prioritajiet għal finanzjament fir reġjun fis snin ġejjin. Dan il-forum diġà taqat id-darbit. Ser niltaqgħu fl-okkażjoni fil-konferenza tal-frontieri tal-Artiku f'Jannar. Il-Kummissarju Vella se jkun preżenti Aktar tard il-forum se jirġa jiltaqa' f'Ġunju fil-kontest ta' avveniment ta' livellu li dwar il-politika tal artikuli se ssir ġewwa ġewwa l-Finlandja u se jkun hemm hemmhekk il-Viċi President Mogherini kif ukoll il-Kummissarju tal-Ambjent Carmen Uvella. Aħna qed inkomplu nitkellmu ma' l-komunitajiet lokali u persuni indiġeni qed ikollna dialogu magħhom fil-kuntest anki tal-avveniment tal veloli li f'Ġunju. Dwar il-governanza tal oċejani u il sajt fl-artiku din il-komunikazzjoni konġunta u kol tkompli mal-komunikazzjoni konġunta fuq il-governanza tal-oċeani li ġiet adottata f'Novembru tas-sena l-oħra. L-isfidi illi l oċejani tagħna jaffaċċjaw illum lum ma jarfux frontieri nazzjonali. Dġa għadna dan f'interventi aktar qabel. Aħna għanna tliet setturi ta' priorità l-azzjonijiet. Irridu ntejbu il-qafas il-politika affas tal-dwar l-oċeani rridu tajbu il-kooperazzjoni, rridu naqsu l-pressjoni fuq l-oċeani unżidu nżidu l-ekonomija blu sostenibli, irrid ikun hemm u wkoll informazzjoni fuq eh, l-oċeani palma edna irridu nimlew il-vojt u f'dan il-kontest se nirreferi għall-interventi li saru kol Missur Galler. Fl-aħħar stadji ta' aħna qegħdin fl-aħħar stadji nnegozjaw ftehim sabiex nipprevjenu eh, sajd mhux regolat fir-reġjun tal-Artiku. B'dan il-ftejjim nagħlqu vojt kbir fil-governanza fil-qafas internazzjonali tal-governanza tal-oċeani. Aħna voluti f'dan e kif aħna voluti fl-oċeani kollha għax aħna nappoġġaw il-konvenzjoni ta' nazzjonijiet Magħquda fuq il-liġi tal-baħar. Għalhekk irridu nsaħħu il-governanza tal- tal-oċeani. Is-suċċess se jiddependi fuq l-implementazzjoni il-Kummissjoni hija impenjata sabiex timxi l qudiem u qed taħdem flimkien mal-partit interessati u s-servizz ta' azzjoni esterna. Ma nafx il-kollegi tiegħi jixtiex ikomplu ma' dan. Grazzi ħafna ta' attenzjoni u tal-appoġġ tagħkom matul din sessjoni dal-għodu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jidu wkoll nixtieq nirringrazzja l-kumitati għad-dibattitu kostruttiv li kellna llum u għall appoġġ tagħkom għall komunikazzjoni konġunta. Nafu li hemm sfidi ta' sigurtà fi żona illi huma riflessi wkoll għall-istrateġija globali ta' politika ta' sigurtà ta' barranija. Hemm ukoll xi tensjonijiet fid-dialogu mar-Russja diversi fora diġa semmejna il-Kunsil ta' Artiku u nir-ringrazzjom tal għall-appoċ għall-status ta' Servatur tal-Unjoni Ewropea. E, issemmew oqsa Ix-xogħol qed ikompli ovvjament għandna limitazzjonijiet dwar il-miżuri restrittivi kontra ir-Russja, però qed inkomplu naħdmu fuq livell reġjonali, nixtieq wek insemmi l-programmi transkonfinali illi wkoll jikkontribwixxu sabiex jappoġġaw il-kooperazzjoni internazzjonali fl-Artiku. Jiena nixtieq ringrazzjakom il-ġdid għal dan l-iskombju ta' opinjonijiet interessanti l-lum. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l komissjoni u issa sabiex d dibattitu naddi l-kelma l-ura l-relatur. Grazzi ħafna, grazzi tal-kontributi ta'kom, tal-appoġġ mill-ġdid. Iva, l-mikrofonu miex jgħid il-kellim. Huwa aħmar. Grazzi, met jahde. Għalek, mil-ġdijt, nir-ingrazzjakom tal-kommenti ta'kom għawna killum. U grazzi tal-kooperazzjoni effiċenti li kellna matul l-aħħar xhur. Nispera li fil-ġranet li ġejjin nistgħu niffinalizzaw tliet promessi li għadhom pendenti li huma wkoll anzi u nispera li jkun hemm appoġġ kbir fil-votazzjoni fil-kumitati u aktar tal fil-plenarja. Mil ġdid grazzi li tim lil korrapporter, il-shadow rapporters, il-rappresentanti tal-Komissjoni Ewropea u oħrajn illi ikkontribwixxew għal dan l-abbozza rapport. Grazzi. Grazzi ħafna s-sur Farija għal Kumitat MV. Brit Night Biss illi fisem Sirpa Pieti Kajnen illi ma setax tkuna kif qed fil-bidu. Tirringrazzja l dakolla kienu involuti f'dan id-dossier u tispera illi ix-xogħol ma jispiċċax hawnhekk u il-pepe kun jista' wkoll joqgħod fuqek u għal sabiex ix-xogħol jibqa' miex il qudiem Infakkar it-timetable il-votazzjoni fil-Kumitat Konġud se jkun fl-ewwel u 30 fl-ewwel 30 ta' Jannar u l-votazzjoni fil-plenarja se jkun fil-plenarja ta' frar. M'hemmx bodi oħra taħt li jow bis issa il-laqa irrit ifakkorkom biss li il-laqa li jmiss tal-Kumitat Envi se tkun fit-23 ta' jannar wara nofsinhar u fl-24 ta' jannar fil-ħodu flaxija. Grazzi ħafna u l-iklat tajba.